Good morning, Commissioner. Rodba tajba l-kulħadd, kommissarju, kollegi, niftħu seduta u l-ewwel punt fuq l-aġenda li għandna huwa rapport mis-Sur Vass dwar id-drittijiet tal-awtur fi suq uniku diġitali. Qabel għat nagħti l-kelma naf pad-dibattiti tagħna kollha. Dan huwa wieħed importanti ma nisħaq fuq il-kollegi biex jekk joġobkom irrispettaw ħin li għandkom biex bekk ikollna l-momenti tal-KHDI li l-kollegi li mhumiex imniżdin fid-dibattitu mela mingħajr iktar telf ta' żmien nagħti l-kelma lill-Onorevoli Vas Voss għal erba' minuti. Grazzi ħafna. Grazzi Signora President, Aziz kollegi, nsalmilkom. Aħna qegħdin niddiskutu kwistjoni deċiżiva u importanti kif aħna nistgħu inkomplu nipproteġu il-konċett ta' eh, proprjetà intellettwali eh, f'din l-era digitali, il-mod kif nistgħu nkomplu nofru l-istess protezzjoni anka f'dawn iż-żminijiet il-ġodda jekk għadix proprjetà tagħna jew le nixtiequ noħolqu eh, qafas eh, legali ħallibek ma jkunx hemm iktar ser din hija l-iktar kwistjoni importanti li aħna għandna niddiskutu llum u nixtiequ naraw kif għandna nippruvaw nibbilanċaw dan kollu biex ikun hemm xorta waħda ħelsien ta' espressjoni tal-kelma u anke protezzjoni tal- drittijiet jekk għanna nipermettu kollox online, jew għanna xħan proteġu l-valuri tagħna, jiena naħseb li id-diskussjoni kollha kienet ukoll bbażata fuq l-artiklu 13 u fukata proprju fuq dan l-artiklu iżda nixtieq illi jiena nispjega wkoll ftit iktar fuq il-kontenut l-bqija tal-kontenut f'din id-direttiva aħna qegħdin noħorġu eh, b'test Eh, text textile data mining moderna ħafna li hija eh, possibilità biex aħna nkunu nistgħu navvanzaw għall ewwel darba fuq il-livell dinji wkoll fuq dan il-livell fl-artiklu 12 aħna ħloqna l-opportunità biex il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tkun tista' toħroġ b'deċiżjonijiet ukoll ħalli bekk toffri l-opportunitajiet li ċertu pajjiżi biex iżommu bilanċ anke um, fil-kontest tal-pubblikazzjonijiet u anke għall-artisti, għall-kreattivi kollha, għall-atturi wkoll aħna permezz ta' l-artiklu 14 fost artikli oħrajn qed noħolqu opportunità biex ikun hemm il-possibilità ta' labeling, tikketjar u li ħin kollu huma jkunu jistgħu jiżguraw li drittijiet tagħhom huma mħarsa mingħajr ma jridu joqogħdu jirrikorru l-qorti darba. Fl-artiklu 11 aħna ħloqna l-opportunità illi l-istampa aħna ħana tuhom iktar drittijiet u din xi ħaġa li verament hija importanti ħalli bekk aħna nagħtuhom id-drittijiet ħalli bekk naraw kif jistgħu jieħdu Sieb dawn l-opportunitajiet ħalli bekk aħna wkoll naraw li huma jkunu jistgħu jissieħbu anke fi pjattaformi ħalli bekk fuq l-internet ikomplu jgawdu mill-possibiltajiet li għandna iżda ħafna kontenut illi qiegħed jittella fuq l-internet b'xejn u għal din raġuni mhux ħajkun hemm ħlas ġust għal dawk li ħolqu dan il-kontenut. Aħna nixtieq nirreferu għal fatt li għandna jkollna aċċess u definizzjoni fejn il-pjattaformi tal artikli jaqgħu taħt l-artiklu 13 ikunu jistgħu igawdu mill-fatt li qed toħolqu wkoll mistoqsija ta' kif aħna nistgħu nimplementaw dan kollu fuq livell tekniku, speċjalment fil każ ta' pjattaformi li jippermettu li kulħadd jista' jtella l-kontenut li jixtieq. U fuq dawn il-pjattaformi rridu norbtu magħhom responsabbilta fuq eh, il-rispett tal- u drittijiet tal-awtur u aħna hawnhekk qegħdin verament nofru bażi tajba biex nkun nistgħu navvanzaw ħalli bekk l-istati membri kun nistgħu nagħtuhom gwida tajba ħalli jimplementaw dawn ir-regoli kollha f'dan il-kuntest u naħseb illi dan wara aħjar mod ta' kif aħna nkun nistgħu navvanzaw biex nżommu bilanċ, bilanċ bejn id-drittijiet tal-awtur, il-ħelsien tal-espressjoni u d-dinja diġitali. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek u istanat il-kelma lir rappresentant tal-IMCO, Nikola Tanti, grazzi ħafna. Eżis eh, kollegi misse mm, prezenti, qed nitkellmu fuq dan is-suq fuq il-kontenut digitali fuq is-suq uniku u diversi drabi l-Parlament Ewropew tkellem fuq dan speċjalment ir responsabilità tal-pjattaformi biex joħolqu bilanċ f'dak li għandu x'jaqsam ma' ambjent pożittiv f'daw il-ġranet e, wieħed ipprova jiżvija mill-attenzjoni kif suppost tkun e, aħna niddefendu dejjem u nigarantixxu l-libertà tal-internet għal iġvir ma m'għandix taqsam mal mad diffużjoni ta' tal-informazzjoni li tal-internet meta qudiemna għandna l-fake news hemm interessi preċiżi li jkunu jridu li l-internet ikompli jkun far isu far west e, iddominat minn pjattaformi folots. U jew li xerdu informazzjoni e, falsa u rridu aħna nafsu biex aħna nippreżentaw valuri vera tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is-Senati il-kelma lill-Kummissarju Gabriel. Grazzi. Grazzi ħafna, Senjora Presidente. Aziz rapporter, aziz shadows, aziz eurodeputati, rawanet nix nirringrazzja għal dan id-dibattitu konstruttiv eh, li kena dawn eh, l-ħazatajn u nofs din id-direttiva fu eh, il-drittijiet tal-awturi importanti f'dak li l-istrateġija għas-suq digitali uniku bħala kommissjoni b'sodisfazzjoni staw ngħidu li għandna ftehim politiku provisorju fuq dan id dossier naħsbu li hija xi ħaġa importanti għal kultura Ewropea għal ehm, settur diġitali u għal-ġejna tal-Unjoni Ewropea nemmnu li din id-direttiva ħatina nilħu l-għan komuni tagħna ċa li ikonna id-drittijiet tal-awtur eh, li kunu eh, tajbin f'dan is-seklu 21 dan ħaj benefika lil dawk kollha li ħarsu l-valuri eh, bħanna l-valur Ewropej eh, li eh, huma qegħdin hemmhekk eh, għal produtturi ta' films, ġurnalisti, awturi, u nista' nibqa' dejja Ħansaħħu l-kreativita ħansaħħu l-AI li jagħmel mill wert kulturali Ewropew xi ħaġa iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini tagħna. Nixtieq ngħid ukoll li għall-ewwel darba il kreaturi ħajkollhom eh, tisħiħ eh, tal pozizjoni ta' negozjati tagħhom eh, u faċilitar għal kondizjonijiet iktar favorjom għaziz membri għal-atturi kolla illi semmejt produtturi ta' firms awturi u l-artisti kolla dawn għet dom ħarsitom fuqna li jaxeve qed jistennew minna li eh, aħna nżommu eh, dan is-settur ħaj eh, nemmen li għanna tekst bilanċjat imma wkoll ambizzjuż għal li għax il-laqqa flimkien l-interessi differenti tal-partijiet kollha tal-artisti li ħajkunu remunerati kif suppost kif ukoll il-fatt li servizz ħajib għaw aċċessibbli u l-ħarsien tal-drittijiet tal partijiet kollha interessati ħam jinżammu. Nixtieq ngħid illi forkas ta' organizzazzjonijiet sportivi illi jakkompanja um, din riżoluzzjoni leġislattiva hija illi ħaġa li nilqa' nilqa' il l-opinjoni ta'kom eh, u nibqa eh, nistenna eh, fil-waqt li nisten fil-waqt li nittama li din id-direttiva fu dritti tal-awtur permess tagħha messaċ messaġġ qawwi l-kreaturi l-awturi tal-valuri tagħna. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. And I'll give the floor. Issa nagħti l-kelma l-minuta l sur Eh, Kresnorowski fisem il-Kumitat ITRE jekk jogħġbok. Grazzi ħafna ċe. Direttiva tal-copyright hija meħtieġa. Aħna lkoll konxi bil-bżonn tagħha. Meta id-direttivi kien ġew adottati, u um issa minn dak iż-żmien law ġew adottati, f'ċerti każijiet ifixklu ir-relazzjonijiet fis-suq b'mod perikolus. Allura fil-wiċċ wieħed jara li il-pożittiv imma fil-fatt din id-direttiva ġiet manipulata saret żona ta' gwerra fost diversi entitajiet u nis minn diversi naħat ħadu il perjes tagħhom bħal ġganti fil-kummerċ elettroniku u ma għadux lura mill-flus li jonfqu l-flus biex e, e, biex in-nies ikunu e, suscettibbli għal dan l-ingann. Xjentisti edukaturi, diretturi f'teatri, artisti kreattivi li qed jissenew ir-riżoluzzjoni fuq il kwistjoni ma qisu ħadd mhu qed isemmihom dan il-Parlament ma nasib li qed pożizzjoni li hu deċiżjoni sensibbli f'dan il-każ u naħseb għandna inċedu deċiżjoni għal leġislazzjoni li jmiss. Grazzi l-kellim li jmiss eh, għal-Kumitat tal-Kultura Suġuno. Grazzi, Signora President, kollox xent għala fuq eh, il-preġi ta' dan il-tekst, u minix xan uqt intawal fuq dan nasab li eh, fl-axar mill-axar li rridu nsaqsu xie rappresenta dan il-vot tal-Europa, ma aħna eh, għadna li aħna fuq l-avangwardja, għandak li huwa digitali jew nixtiequ li nkunu modell dinjija. Illum il-ġurnata l-għażla ċara bejja u ħantendu din il-pożizzjoni ta' mexxejja bejja nkella naqgħu lura Fil-fat, eh, dan il eh, teksta ta' trialogu mux teksta għala kart, eh, fl-axar mill-axar nasab li jekk neddu dan il-ftejm l-ħakna fl-axar mill-axar ħam hm, nkunu qed noqsu nixtieq ngħid li ma dawk il multinazjonali li ħaj benefika u mumiex l-entitajiet żgħar għanna pjattaformi fejn il fejn l-awturi kreaturi diġa huma mħalsa u nemmen li dan il-vot ta' nofsenar l-lum u jekk dawn il-pjattaformi għandhom xeve eh, jgħatu eh, t-weġiba, jekk għandhom xe eh, jgħarfu responsabilta vizavi il-konsumaturi. nasib li fil-femma għaj il-tweġiba hija hija qawwija, iva definittiva. Grazzi. Minuta għas-Sur Boni fisem il-Kumitat tiegħu, Sur Boni. L-artiklu 13 kien sors ta' dubju sa' mill-bidu għalhekk kellna bżonn ta' kompromess ċar legali li jaqgħat dawk li appoġġjaw b'mod kif suppost u l-parteċipanti kollha interessati. L-internet huwa post kreattiv E, kreazzjoni digitali huwa falz li wieħed jgħid li m'hemmx obbligu għax hemm obbligu hawnhekk li niverifikaw kull ma hemm taħt liċenzja jekk qed tippromuovi l-prodott tiegħek u dan jiġi aċċettat allura għandek filtru awtomatiku li li jaħdem fuq dak li tkun qed tippreżenta allura rridu nkunu kawti fuq il plattaforma ma rridux kooperazzjoniet jiddeċiedu x'inhu aċċettabbli u mhux. Irridu noqogħdu attenti fil-passat kien hemm ċensura kienu jasbu ċensura, pero dan huwa żball, żball li għandu eh, konsekwenza ta' reputazzjoni. Jiena favur li nħassu l-artiklu 13 u mbagħad nkun nista' eh, nivvota favur dan ir-rapport tajjeb ħafna ħafna u nixtieq eh, nifraħ li rapporter għax kważi iwasalna. Grazzi kollegi nixtieq nisħaq fuq il-ħin li għandkom tkunu eh, eh, rispettużi lejn il-ħin li għandkom allokat għalikom. Il-kellim li missa minuta u nofs. Grazzi ċer. Osina komissarju prezenti. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn riforma fir drittijiet tal-awturidu bilanċ bejn l-interessi tal-utenti, awturi u pjattaformi, kif ukoll interessi oħrajn. Aħna qegħdin fil-seklu 21 fl-era diġitali u kontent li dil proposta dwar dijiet tal-awtur għandha proposti ġodda biex eh, niproteġu l patrimonju kulturali, drittijiet, ecc. Jiena kuntent li eh, eh, qegħdin nipproteġu daw id-drittijiet tal-awtur imma li niffaċċjaw il-parassiti illi hemm f'daw il-pjattaformi li jisirqu l-kontenut xi wħud ikkritikaw il proposta u qegħdin jgħidu illi ħaj dan dinja ċensura tal-internet imma ċensura fuq l-internet mhix din ċensura fl-internet hija jekk iżomm lura l-artisti, produtturi, eċetera, milli e, ma jkollhomx lejxin tagħhom mix-xogħol tagħhom fuq l-internet. Da isek inti e, taħdem ġo taxi jew ġo ħanut tiegħek u għandek id-dritt e, għandek id-dritt li taqla li xintijek u koll. Jina personalment sodisfatt bil-dak li ħareċ mit tiralogu u kontent ħafna Grazzi ħafna għal minuta is-Sunja Geringer de Udenberg. Grazzi għal dawn l-aħħar sentejn aħna diskutejna verżjoni differenti tal-artiklu 13 u issa u għazgu li dat test ħajibda l-internet kif nafuh. U ħajkolna eh, ħajkolna modi differenti kif aħna naqsmu bejnietna arfien fuq l-internet. Irridu nejnu wissa il-kreaturi ta' informazzjoni, ecc. Ma fl-axħar ta' ġurnata għanna zbal kbira. Allura l-unika għazla hija li nħassru l-artiklu 13 dan hu neċessarju minimu biex namlu din id-direttiva inqas devastanti għal ċittadini u l-parteċipanti kollha interessati fuq l-internet. Il-mandat li kena mill-Parlament Ewropew b'moċċar ċar u eskluża l-SMEs mill-ambitu tal-artiklu 13 sfortunatament da matux il-każ. Allura, daw se jkunu obbligati li jixtru teknoloġija għalja dwar il-filtering li sissa e, e, hija disponibbli mingħand ġiganti Amerikani. U aħna irridu namlu laħjar sforzi biex nixtru licenzi fuq dak li għandu xaqsam għall uploading tal-filtru. Il-President, skużawni, pero jiena għafżajtkom. Issa hemm blue card inti għandek il-ħin biex titkellem, allura forsi ħan irriserva l-blue cards għal dak mhumiex fid-dibattitu. Is-sur Karim għal minuta u nofs kjoġbok. Signora Chairman, l-ewwel ħaġa nifraħ il-relatur għax-xogħol eċċellenti li għamel il-kollegi, il-priorità dejjem tiegħi dejjem kienet li nassiguraw li eh, drittijiet tal-awturi li għandhom id-drittijiet jagħmlu lejx ikollhom għejxin tagħhom u jkollhom drittijiet ekonomiċi eh, u jkun hemm protezzjoni għal pubbliku. Dan kien essenzjali għal modelli ġodda ta' kummerċ u pjattaformi li waslu eh, għal stat li mhuwiex ekwu u mhux ġust. U jiena issa sodisfatt li hemm is-salvagwardju neċessarju ħan appoġġja permezz tal-vot tiegħi illum meta rajna qed naraw it-titjib eh, li sar li saret bħal pereżempju data mining L-artiklu 11 it-tejjeb tul negozjati biex bekk il-futur tal-industrija tal-pubblikazzjoni assigurata. Id-dritt ikun biss għal estratti żgħar fuq it-test illi jiġu maqsumin jiġu maqsuma online u se jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni biex ikun hemm ċertu e, sim e, ta' informazzjoni u l-ista tibqa' għaddejja. U anke l-istati membri ħaj ċerti drittijiet li kellhom sissa u mhux se jkun hemm utenti li jiġu monitorjati b'mod ġenerali dak kien eżerċizzju ta' informazzjoni falsa u l-Parlament Ewropew ħajafas u jissiret kontra dat tip ta' eżerċizzju. Grazzi. Grazzi. Surroda tittamel punt. Surroda. Iva, medem. Għax jiena qed insiba assurda li minti qed tħalli dibattitu. Id-dinja kollha da is-segwina llum, kulħadd jiġi fil-plenarja ikkonna li id-diskorsi tagħna u ma nix dibattitu fuq suġġett daqshekk kruċjali għax m'intix qed tħallih da dibattitu ma nasibx li d-dinja ħaġa lija u mhix ġusta. Skużawni. Il-President, jiena naqbel miegħek nixtieq li kulħadd għandu ċans jitkellem u jdispeċini għan nis li qegħdin preżenti u ma jistawx jitkellmu. Inti qed fil-lista irrid nagħmel priorità fuq in-nies taħt il-keġdijaj ukoll. Imma jiena ħajkolli problemi mas-servizzi. Nittama li tista' tifma raġuni li qed nieħu d deċiżjoni nittama li tista' tagħmel il-punt mingħand natik il-kelma imma tnieħu nota dak li qed issa għal żewġ minuti il-kellim li miss l-Onorevoli Kavada. Grazzi, Signora President. Dal-għodu eh, eh, għanna moment storiku eh, għoddimna l-għalix għall-ewel darba fuq il-kontinent. Fuq kontinent ma' assemblea parlamentari l-tiprofa taħolq bilanċ mill-ġdijt ta' rapport bejn il-multinazzjonali u dawn il-pjattaformi li għanna u dawk li jitassew jitimaw ma veġifir il-ħorqien tal-istampa għonek qed nitkellmu dwar iktar mis 7 miljun ruħ u mijiet ta' biljuni dawn kollha huma teddida medda nsijive l-ekonomija tal-istampa nafu illi eh, qed taqbiċċiet eh, u sissa ħadd ħadd ma provi għamel xejn biex rimedja l dan. L-istampa senjura President, l-istampa Sinjura eh, Kommissarju hija il-fundament tal-demokrazija tagħna li li meta ma jkun hemm l-ebda ġurnalista f'Wikipedia, Google, jew band oħra, intom mhux ħajkolkom iktar informazzjoni, ħajdud biss informazzjoni għarriqa kif aħna innambatu għal daw l-aħħar xhur. Hija l-unika ċans li għandna qudiem, l-unika opportunità ġurnalisti Ewropej u l-kreaturi biex nkunu nistaw nħarsu l-ġejjeni tagħhom għalhekk aħna rridu nivvutaw, nivvutaw fuq dan it-tekst pala eh, blokk ejja eh, nirġdu l-emendi kollha, nħduh eh, f'daqqa għaliex huwa biss l-ewwel pass, imma qatim bost oħrajn li għatfad l enna namlu qed nitkellmu dwar ċensura, dwar filtering, dwar Wikipedia, Wikipedia illi eh, hija imħarsa, m'hemmx ċensura, m'hemmx filtering, u allura għalfejn dawn l-idejata waslu hawnhekk f'dan l-emiċiklu, illa li għall-ewwel darba kemm inni hawnhekk dawn l-aħħar 15-il sena ġejna bombardjati b'mod vulgari minn priġunieri bħal bħala preġuniera minn dawn eh, il-dinozauri eh, li għati provaw jibbelaw id-dinja għalek eja nvotaw favor dan il teksa li li kalla konsekwenzi eh, negativa ħajkunu gravi. Germanisis. Sorry, colleagues. Għawni kollegi, jiena diġan di tnax il-kellim għal eh, KGTI. Signor Reda, 3 minuti. Dam und Signor Signori, hemm tlet affarijiet illi huma importanti ħafna u m'hemmx eżempju tagħhom qabel illi 200,000 persuna kienu għadhom kemm jipprotestaw dan il-weekend kontra din ir-riforma 5 miljuni iffirmaw petizzjoni kontra il-filters għall-uploads qatt ma kien hemm daqshekk dimostrazzjonijiet qawwija kontra direttiva tal-Unjoni Ewropea u qatt ma kienu njurati daqshekk dawn id-dimostrazzjonijiet fuq livell Ewropew. Fis-sajf diġà il-ċittadini kienu qed jorganizzaw din il-kampanja ta' informazzjoni u minflok aħna provajna diskutu għabbażi ta', ta din il-kritika li konna nirċivu aħna e, konna edin naraw il-mexxejja ta' CDU għal ara dawn kienu nies li tħallsu biex mill-kumpaniji biex jagħmlu daw id-dimostrazzjonijiet jiena naħseb li dan id-defamazzjoni hija vvintata. U rajna illi kien hemm ċertu gazzetti wkoll illi qegħdin jiggwadanjaw ħafna minn din ir-riforma ta' drittijiet tal-awtur u jkolli ngħid illi ħadmet tajjeb din il-kampanja ta' informazzjoni żbaljata mħabba li llum qatt hemm nies li għadhom qegħdin jagħmlu dimostrazzjonijiet madwar id-dinja. U din il dan it-twemmin li din il-kritika kollha ġejja biss mill-Amerika verament qiegħda taffetwa il mota kif qed titmexxa d-diskussjoni u jiena naħseb li Aqas għat la l-Unjoni Ewropea la l-SPD u laqas l-oppożizzjoni mi jaħsbu li din ir-riforma tagħmel sens ħadd ma jixtieq jassumi ir-responsabilità politika għall upload filters illi huma marbuti mal-artiklu 13 iżda xorta waħda għadin web surasna jekk ehm, joġobkom tuni l-opportunità li ntemm kol diskussjoni tiegħi. Signor President, jiena ħan nistenna sakemm il-kollegi jkunu u naqra maħabba li anke jien għandi l-bżonn kalma biex nitkellem. Sur Brock, jekk jogħġbok. Sur Signora Reda, jekk jogħġbok. Tistgħu tirrispettaw jekk joġbkom dejjem lil kelliema li tkun tkellem Signora Reda tista' tkompli. ħat fil-Gvern Federal Ġermaniż ma jixtieq jassumi il responsabilta l-upload fil-des laqas il kanċillira Merkel. Iżda qed naraw li qed issir votazzjoni xorta waħda fuq il-livell tal-Gvern Federali u eh, il-gazzetta fejt eh, fazzett fil-fatt kienet qiegħda tagħmel ukoll eh, kopertura ta' tal-kwistjoni ta' bejn Franza u l-Ġermanja. Sinjuri, jekk joġobkom, ippermettu li sinjar Reda li tkompli bid-diskors tagħha. U ma kienx hemm l-ebda kopertura fuq dan. Jiena naħseb li ħaġa traġika hija li din il-ġenerazzjoni l-ġdida ħa ikunu talmu lezzjoni illi il-dimostrazzjoni tul protesti tistaw tamlom iżda ħajaqaw fuq id-nejn torax ġifiri kollox għal ftit qabel l-elezzjonijiet parlamentari Ewropej. Jena naħseb li din l-esperjenza li żgur li iżaza u ċittadini issa tħossom li huma m'għandhomx seta, sinjuri ma aħna ma nistgħux nagħmlu politika b'dan illum b'dan il-mod, din id-direttiva ma tistax tgħaddi mingħajr l-ebda emenda. Jiena naħseb illi ħa nisir u ħan kisru il-fiduċja li jista' jkollhom iċ-ċittadini fina. Għalhekk aħna rridu nivvotaw kontra artiklu 11 u 13. Sinjura Reda, ikkiex bik tista' tikkonkludi. Sur Kaspari għandu mistoqsija taċċetta? Sinjura Reda, inti għedt allura li jiena eh, ddeskrivejt li dawk li qed jipprotestaw bħala nies li nxtraw, jekk jogħġbok tista' eh, tiċċara li daqsxejn dak li għedt minħabba li jekk inti poġġejt xi kliem f'ħalqi aħjar tgħid eżattament jiena xi kwotajt jiena kontet illi kien hemm eh, min prova illi b'nies illi kien hija b'nies illi kienu għadin jagħmlu lobby jien kien lobbying influenza u daw id-diskussjoni kien ma konċett nirreferi għal um, daw nies li kienu qed jipprotestaw. Is-Sinjor President qed twaqqaf li Sur Kasperi taqtal il-mikru. Mr. Kaspari, it's 30 seconds for a question. You have made your point and I will now invite Madam Rader to respond. It is 30 seconds, that is the rule, and we are rules based 30 sekonda kellek biex titkellem u aħna nżommu mar-regoli, sinjor Reda tista' twieġeb. Sur Kaspar, inti stess rajta dik, inti għed li kien hemm xi ftit minn dawk li kienu qegħdin jipprotestaw illi nxtraw. Inti tkellimt fuq 150 euro, ma nafx eżatta, fi 450 euro anzi, u dawn l-450 euro ħalsuhom l-om din l-organizzazzjoni etri biex ikunu jistgħu jiġu l-membri fi Brussell. U ħallibek ikun hemm nies li jkollhom l-opportunità li jiġu Brussell dawn mhumiex protest nies li qed jagħmlu protesti iżda li nxtraw. <clears throat> Onorevoli, nistans intom għandkom diskor għandkom ħin ta' minuta tittuża lilu dak il-ħin biex tagħmel mistoqsija tiegħek. Please, sir. Text and you won't allow me to ask a question. I would allow. in the plenary. That's sir, absurd. You know, I can hear. Et nisimma kien. Imma il-mikrofon tiegħek huwa mitfi. Ħadd juħom x'qed isimak. Irrid niżgura li n-nisa li jiġu n-nies li jiġu f'din il fl-awla biex eh, jitkellmu taħt il-keġdijaj jikunu jistgħu jagħmlu dan. Is-Sinjura Reda taċċetta mistoqsija eh, fil-qosor u nispera li taċċettaw id-deċiżjoni tiegħi minn issa. Issa l-mistoqsija tiegħek għandek nofs minuta. Nixtieq insaqsik. Fejn hu dak l-upload filter? Fejn hu? dan l-upload fil-test, sinjor Reda. Mod konkret fil-test fej tista' ssibuli, tista' tirreferi għalih dan il-filter kjoġbok sur rode fit-test aħna għanna miktub li il-pjattaformi jridu iwaqfu jew ixeklu dawn l-uploads permezz ta' filters. Qed nitkellmu fuq liċenzi iżda mhux bil-fors jista' jkun hemm dawn il-liċenzji li nataw iżda hemm bżonn li jiżguraw li hemm dawn l-upload filters li xi ħaġa li diġà hija stabilita fit-tesma. Please. Jekk joġobkom kollegi, nagħti il-kelmissa li sur xtalka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna ċe. <clears throat> Il-penarja tal-lum. Isu tmiem id-dinja jew il finali ta' tazza tad dinja mhux dibattitu sensibbli imma insomma ġara darba dat test inkunu votajna għalih u xinu ikun xikun il-rizultat ikunu nistaw eh, inserħu ftit moħna. Dan il-rapport ġi wara ħafna eh, taqtiħ il-qalb u xogħol jibes u diskussjoni jibsa u nħan nirrakkomanda l-grupp tiegħi biex nivvutaw kontra dan ir-rapport. Ħlejna żmien di l-opportunità il għaliex da suppost edin nixprunaw l-intraprenditorjat u l-kreatività <coughs> minn flok aħna ħriġna bċensura fuq l-internet dal fuq l-internet chat rooms u fora ta' diskussjonijiet permezz ta' filtri daħ kun it-tmiem tal-internet kif nafuh. Issa, hemm eżempji speċifiċi ma mimx minn biżejjed biex najdura. Flimkien ma dan nixtieq ngħid li nemmen li l-kollegi li jemnu u jivutaw favur, allura diħa tkun daqqa fil-wiċ ta' eluf gbar ta' ċittadini li teħġ kemilom jibatulna e-mails u jiprotestaw fit-toroq. Il-Parlament Ewropew allura b'dan ħaj juri għaliex iżjed iżjed stati membri qed ikunu xettiċi mill-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni. Aħna din nuru e, e, e, prova ta' ta' ta' situazzjoni fejn ma nagħtux kas il-poplu, il kellim jmiss. Aħna l-lobjajna ħafna miż naħat u hemm ħafna ħafna ċittadini Ewropej li qed jesprimu ruhom eh, kontra eh, eh, l-immissu l-internet. Umbat għandek oħrajn fuq in-naħa kontrarji. Ma nħoss illi aħna uniformement favur din il-leġizlazzjoniet, din il-leġizlazzjoni immanna lobbying qawwi ħafna għaddej bħalissa u l-kostituenti tiegħi mamula minn nies normali illi eh, iħossu li qed ikun hemm lobbyism fuqna li qegħdin iħallsuna biex aħna noħorġu bl-opinjonijiet tagħhom Din leġiżlazzjoni, speċjalment l-artiklu 11 u 13, ma jagħtux bilanċ. Huwa fundamentalment illiberali, prattika ħażina u ħanispiċċaw nittrattaw iċ-ċittadini bħala ħatja sakemm ma jiġux ma jipprovawx ruhom innoċenti fuq id-drittijiet tal-awtur. Ħanixprunaw one size fits all minkejja il-liġi nazzjonali fuq id-drittijiet tal-awtur li tvarja minn nazzjon għal ieħor fl-Unjoni Ewropea. Allura qed nittrattaw l-affarijiet qishom illegali hawnhekk jit nista nara minn dak li nitkellem dak li nara. L-opinjonijiet tan nies fir-Renju Unit ehm, Eh, dawk li votaw biex jħallu l-Brexit baqaw favur li inħallu l-Brexit minħabba u koll minħabba direttiva ta' drittijiet tal-awtur. Intom se toħol u distinzjoni bejn l-Unjoni Ewropea uż-żazax mal-Ewropa kollha. Din hija leġiżlazzjoni ħażina. Hija leġiżlazzjoni klassika ta' tmiem it-terminu il-Parlament għandu ftit ġimgħat biex itemm u jikkonkludi l-affarijiet qabel ma jala għal l-euro elezzjonijiet. Kjoġob jom, mill-konstituenti ta'kom, toħol ux e, e, vejkum u vojt bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea biex namlu l-affarijiet iktar għal mil juma diġa. Għandek blue card Mr. Missur Srojewski taċċetta? Iva, Sustrevsk għandek 30 sekonda. Grazzi. Jiena wieħed mill-aħħar nies li tista' tgħid li jiena lobbyist. Imma hemm lobbyist differenti u nixtieq ngħid li grupp ta' nies illi huma qed jiġġieldu għad-dritt tagħhom għar-remunerazzjoni ma jistgħux nikkonsidrawhom lobbies u e, e, il-mistoqsija tiegħi hija din tagħmel distinzjoni bejn il-lobbyists gbar e, kumpaniji u dawk li jħallsu u dawk li jissiltu biex jitħallsu għax-xogħol tagħhom fuq l-online. Tweġiba, m'għandix problema b'dawk li jridu jagħmlu lejxin tagħhom. Il-punti dak li għandhom jagħmlu, m'għandix problema, bil-membri medji tal-pubbliku li għamlu il-punt tagħhom li naraw għali repetutament aħna li nafsu mill-industrija minn flok mill-lini nafsu mill-kreatur minn dawk li joħolqu il-kontenut u jina di ma nisimax dan mill-konstituenza tiegħi jina fil-fatt nara il-membri tal-pubbliki tal-pubbliku li huma konċernati ħafna fuq l-impatt ta' artikli 11 u 13. Issa, is-sinjura eh, Butone għal minuta. Grazie, eh, L-lum, aħna rridu l-lisnu rruħna fuq eh, din id-direttiva fuq drittijiet ta' l-awtur, eh, jum storiku għall-Ewropa, ma eh, jista' jkun jum tal-luttu u koll għad-dinja tal-kultura. Il-kontenut ta' din id-direttiva ma t rifletti xejn dik informazzjoni falsa ġejja minn Silicon Valley. U fl-aħħar mill axar tekst li li jiprofa il ilaqqaba l-interessi tal-utenti u dak tal-kreaturi. Naħseb li dan il tekst u għawihet li fl-axar mill-axar eh, huwa wieħed fundamentali li jexeve eh, dawn eh, daw il-kreaturi jridu ta' remanazzjoni kif suppost vizavi daw il-pjattaformi enormi provaw jibilaw id-dinja. Dan qatt ma kien daqshekk veru, allura bħala deputata, nejtiva iva, iva għall l-edituri tagħna, l-artisti, l-kreaturi tagħna. L-onri fil-fontullu sal-minuta kjoġbu. Grazzi ħafna waqt li qed nitkellmu ħafna kumpaniji li jaħdmu fuq l-internet, speċjalment il-medja soċjali, applikat ċensura bbażata fuq il-proprjetarji tagħhom. Issa kif nilleġittimizzaw dawn l-entitajiet privati li qegħdin jafsu fuq il-libertajiet tagħna? Il-kontenut jista' jintuża biex neskludu mill-internet ċerti entitajiet, pereżempju E, li jissemma ismi jew il-pubblikazzjoni ta' diskorsi fil-Parlament Ewropew fuq ċerta medja soċjalija biżżejjed biex tikkastiga l proprjetarju tal-medja għal ċertu żmien, allura din hija aħbar ħażina għal-libertà. Din hija dinja ta' George Orwell e, filtri li jintużaw li jaħdmu fuq kliem f'test E, paġni su paġna sewda e, li tfakkan fl-istorja tagħna li tfakkarna fl-Unjoni Sovjetika u qegħdin inħarsu fir-rapportar speċjalment fuq din id-dispożizzjoni. Grazzi Signora Verhajer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit über Eżis kollegi, inna sentejnu nof nofs hawnhekk fil-Parlament Ewropew u fl-Istati membri naħdmu biex insibu kompromessi bilanċat u jkollna test li fl-aħħar mill-aħħar jista' jiggarantixxi li jkun hemm iktar bilanċ u anke il-fatt naraw li jkun hemm kumpaniji li jassumu r responsabiltajiet tagħhom. Aħna qegħdin naraw li l-arti u l-kultura qegħdin jippruvaw jaraw li jkollhom protezzjoni tajba. Fis-sena 2016 kien hemm artist li kien qiegħed jitlef xi design eh, l-fewra ħana ma nistgħux naraw li l-artisti qegħdin jissiltu minħabba illi edina għaddejjem bil-paga minima. Jina naħseb li lan ta' din id-direttiva mux illi niblukkaw il-kontenut, iżda li joħorġu licenzi għal protezzjoni ta' drittijiet tal-awturi. Jina naħseb illi biex namlu hekk il- il-licenzja din namlu għam iktar eh, faċli u għanna l-artikli per eżempju 17, 7, 8, per eżempju li eh, din maħsubina għal dan il-lan u rridu naraw ukoll li pjattaformi bħal Dropbox, eBay, Wikipedia huma esklużi minn din id-direttiva u anka l-startups u l-kumpaniji żgħar għalihom japplikaw eh, regoli eh, speċjali għabbażi tal-miżuri ta' proporzjonalità. Jiena naħseb illi aħna qegħdin nippruvaw niżguraw li jkun hemm iktar ġustizzja u l-pjattaformi huma verament dawk illi rridu jiggarantixxu li dan jista' jsir. Aħna rridu nissiltu kontra il-kapitalizmu. For one minute, Madam Rosier Għal-minuta Senjura Rozier, grazzi Senjura President, din id-direttiva kienet frotta sentin nofs ta' xogħol xogħol eh, għattieħ li għamilna biex nħarsu ġurnalist, l-edituri, riċerkaturi, l-kreaturi, imma huwa tekstu kol mistenni mill-utenti. kif kontet nejt, iva, l-utenti u l-konsumaturi, li xħatata ħarsen legali, iva, u naraw li ma jkunx hemm iva, dawn il-pjattaformi li dejjem jiddeċidu dawn l-imprizi li saru ġganti, ġganti biss minn minnħabba daqs tagħhom imma anke wkoll il-prassi tagħhom qed jimmanipulaw il ħajja provata tagħna u koll qed għet jeddu ta' dawn il-kreaturi u l-awturi, rridu naraw li eh, kull xogħol eh, jirċievi eh, kumpens xiera. Ma nistawx nalqu għajnejna u diem l-bosta nuqqasijiet li saru għal trasparenza li qed nappellaw għalija. Għalhekk irridu naraw li dan il-vot ta' nofsinhar jimmarka moment importanti mhux biss għal valuri li aħna nħadnu ma' wkoll vot favura kultura Ewropea. L-Onorevole Slotowski. Signora President, grazzi ħafna tal-kelma. Aħna konna rajna il-diskussjoni fuq x'kien hemm <clears throat> f'di direttiva hija distellazzjoni ta' din il-problema Għax sinjuri din il-problema hija li l-interpretazzjoni ħatkun tkun iżjed importanti u diffiċli mit-test innifsu. Saret prezentazzjoni xejn e, ċara u ħafna definizzjonijiet dajfa u se id-dibattitu pubbliku se jkunu se jkun limitatu ħajkunu l-pubblikaturi e, ġganteski li ħajibqgħu liberi li jippubblikaw dak li jduru. U allura nixtieq nitlobkom biex ma taċċettawx din id-direttiva u din u tivutaw kontra. Grazzi l-kellim li jmiss għal-minuta. Grazzi, l-Oliver Rode. Ma nistawx nemnu għadin dak li qed nisma' llum, speċjalment minħata xelluk li jipproteġu l-interessi ta' daw il-ġganti teknoloġiċi li biss iħallsu t-taxxi tagħhom. U insaħħu l-miskonċezzjonijiet li qegħdin iduru. M'hemmx taxxa, m'hemmx upload filters, memx upload filters jgħid xejn l-onorevoli kelliem. Għal kontrarju, issa għandna responsabilta li hija tal-platforms u bħalissa aħna qed naċċettaw Facebook u ċkanti oħra illi għandhom ħaddiema e, e, e, jiddeċidu xista jiġi applaudjat u xista ma jiġix applaudjat il-kreaturi tal-kontenut m'għandhom l-ebda dritt bħalissa fuq ix-xogħol li ħolqu u li qed fuq l-internet huma l-ġganti tal-teknoloġija li bħalissa din jiddettaw l-affarijiet mingħajr ma taxxa u bħaddiema foqra. Ma nistgħux nappoġġaw it-test kif inhu llum. Il-kellim li jmiss għal minuta. Eżis kollegi aħna nixtiequ li jkollna internet ħieles iżda ġust. Nixtiequ li jkun hemm responsabilità il-marbuta mal-pjattaformi iżda mhux ċensura. ċensura hija xi ħaġa li tiżisti biss fiċ-Ċina pereżempju, aħna nixtiequ li l-pjattaformi iżda ikollhom e, il-liċenzji, dak kollu li mhux e, m'għandux liċenzja fil-fatt m'għandux ikun hemm sottoposta għall filter jien naħseb li l-pjattaformi għandhom darbel dejjem ikollhom ir-responsabbilta u jagħtu u jħallsu kif suppost lill ġurnalisti dan huwa r-riżultat ta' internet jeles li aħna nixtieq għandna bżonn ta' regoli ġenerali ħalli nisiltu kontra l-kapitaliżmu. U eh, għandna bżonn ta' protezzjoni tal-informazzjoni u li proteġġu drittijiet ta' l awtur jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux regolamenti eh, żejda, iżda fuq il-fatt li għandna bżonn nipproteġu l-minoritajiet jekk joġobkom ivvutaw favur din id-direttiva li bekk inħarsu iktar ġustizzja f'dan il-kuntest. Grazzi. For one minute, Madam Michels Aber eins, die äh, europäische harmonisierung L-armonizzazzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-awtur aħna favorija iżda dak li huwa ppreżentat huwa eh, differenti ħafna minn pass qalbini kolli ngħid jiena naħseb illi qegħdin ngħidu li l-kreattivi permezz ta' din ir-riforma ħajkunu iktar b'saħħithom iżda kien hemm ħames miljun ċittadini li fosthom kien hemm artisti nies li huma kreattivi li jiffirmaw kontra din eh, id-direttiva ħadd muħa jħalli fidejn il-magni jew ir-robots biss biex eh, aħna nissidu kontra il-ksur ta' drittijiet ewlenin tal-bniedem aħna din naraw fl-artiklu 14 li m'għandux ikun hemm eh, negozjati fuq il-liċenzji il-pjattaformi u regolamentazzjoni tal-pjattaformi għandha timxi b'mod differenti jiena naħseb illi għal din ir-raġuni aħna għandna bżonn li nsibu soluzzjonijiet aħjar, ma rridux aħna natfu issu, iżda rrid ikollna komunikazzjoni ħilsa fis-seklu 21 b'mod analogu u anke b'mod diġitali. Mr. Batten, one minute. Is-sur Batten għal minuta waħda. Mikro. Din id-direttiva hija fuq il-promozzjoni tal-interessi ta' korporazzjonijiet multinazzjonali u li nimmassimizzaw il-profitti tagħhom. Hija kwistjoni wkoll li nikkontrollaw u ntemmu id-dissent u il-kelma ħilsa. Vuċijiet ta' dissent diġà qed jiġu magħluqa taħt ċensura diġitali. MPs oħrajn sfurzaw vot fuq dan eh, għax kieku ma kienet eh, eh, kienet issir is-sena l-oħra. In-nies għandhom jieħdu nota ta' min ivvota favur li ma partiti u familji politiċi vvotaw u jieħdu ħsieb eh, ta' dan jieħdu nota għall-elezzjonijiet Ewropej. Jekk l-MPs jifutaw di direttiva lura ħaqhom jitilfu s-siġġu tagħhom hawnhekk. Grazzi ħafna. Is-sur soċja għal minuta waħda. Grazzi, l-internet sar dak li ju dinja fil-minjaturi, fil-minjatura għandu nuqqas ta' regolamentu danu li tajjakom u li fiskilkom. għax intom dejjem tridu ir-regoli li jgwidawkom u dan u li jfisser li jdejjaqkom ħafna xturi, relazzjoniet u direttivi mhumiex bżonn jużi u ma taħsara u d-dinja tagħmel timxi aħjar mingħajrhom. Kieku kelkom valur miżjud u dat tip ta' affarijiet aħna eh, ikonna ħajja aħjar. U għalhekk qed tippruvaw tkissru d-dinja tal-internet u tridu tagħmlu eh, tafsu l-brejkijiet kull darba li intom eh, meta jidrilkom in jiprotestaw qed jipprotestaw u għalhekk għana imxejna ftit il-qoddim bi ftit ċentimetri aħna ma rridux sqaqin fuq l-internet. Grazzi ħafna. Grazzi, Isu de Grandes Pasquale. Señorías, il Sinjuri l-artiklu 13, il-famuż l-artiklu 13, qed nitkellem fuq il-responsabiltajiet tal-pjattaformi. Xejn iktar xejn inqas hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-awtur li fl-internet qegħdin joħolqu ħafna problemi fuq eh, eh, l-aċċess għall kontenut u hemm bżonn li wkoll naraw illi jkun hemm protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur minħabba li l-kontenut huwa eh, proprjetà ta' xi ħadd jiena naħseb il hemm bżonn li jkunu protetti il-produzzjoni kreattiva tal- dawn in-nies kemm jekk hija eh, xi ħaġa tanġibli anke lel il-pjattaformi għandhom ikunu jinżommu responsabbli minħabba li huma l-iktar li jibbenefikaw mill-tifrix ta' dan il-kontenut. U jiena naħseb li f'din il-pjattaforma aħna qegħdin naraw li dawk li ħajixru dan il-kontenut għandu ikun hemm ħlas li jgħaddi anka għal dawk li ħolquh dan il-kontenut. Aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt illi hemm ċertu affarijiet li kienu provokati sa f'dan id-dibattitu hemm bżonn li nagħtuhom l-attenzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Volkan issa l-minuta. Signor President, grazzi. Google biss hija kontra din ir-riforma dawk illi jgħidu dawk li huma favur din id drattiva iżda mhux vera. Anka min-naħa tal-rappreżentanta tal-drittijiet tal-bniedem tal-ġus maquda, imħaf huma kontra wkoll din ir-riforma qiegħda twassal għal fatt li ħajkun hemm iktar protezzjoni iżda mhux ħajkun hemm iktar kreattività. Aħna qegħdin naraw illi qed nitkellmu iktar fuq affarijiet li jmorru lil hemm id-drittijiet tal-awtur. Hemm ħafna nies 5 miljun persuna illi qegħdin ikunu deskritti bħala nies li kienu mixrija jew illi mumiex qegħdin jittieħdu bis-serjetà u qegħdin ikunu diskritti bħala e, programmi tal-kompjuter imbabsa. Jiena naħseb illi edin u konnejdu li dawn in-nies qegħdin jipprotestaw minħabba li rċevew 450 euro per eżempju. Jiena naħseb li dan imur kontra demokrazija u għanna nafu li iż-żazaħ irridu noħduhom bis-serjetà minħabba li huma imbezzajn fuq din id-direttiva jibżaw li din id-direttiva ħatwaqqaf l-aċċess li għandhom bħalissa huma għall-internet. Eżis kollegi rridu nħassru nneħħu l-artiklu 13. Sur Volken, għandek mistoqsija tal- karta l-blum naħata l-onorevoli Rabke taċċetta. tajb. Iva, zis kollega, inti għadek kemm semmejt dawk kollha li apparti Google huma kontra din ir-riforma. Il um, Sinjura Valer li eh, hija fil-fatt um, fost il-kandidata, xpizzin kandidata l-Soċjalisti Demokratiċi wkoll E, hija kontra ġifiri ma nafx eżattament il-pożizzjoni tiegħek x'inhija u tal-partit tiegħek ġifi forsi tista' tiċċara li daqsxejn. Grazzi. Sur Denis, huwa unur li ngħinek biex tifhem aħjar il-Ministru tal-Ġustizzja e, Ġermaniża hija kontra l-upload filters u fil-fatt e, il-bieraħ kien hemm skombju anke mal-gvern Franċiż u ma kienx hemm ukoll pożizzjoni ċara fuq l-upload filters u dan ma kienitx din ma kienitx eh, imsemmija b'mod ċar sur Luka. Sinjuri, hija xi ħaġa verament sorprendenti dak li koprew l-FAZ. Il-fatt li aħna qegħdin naraw illi kien hemm ukoll daw id-diskussjonijiet fuq Nord Stream filter pereżempju eżempju naħa u filter soħrajn. Jiena naħseb li rridu nistaqsu lil nafusna jekk dan l-upload filter sux verament ħajwassal għal protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur. Ħadd ma jixtieq jieħu l-gwadan minn dawn il-kreattivi, iżda rridu naraw minn ħajkollu aċċess għal dan il-filter u jiena naħseb li allura l-affarijiet mhux ħajkunu eh, mixjin tajjeb, jiena naħseb li qabel ma l-kontenut ikun eh, miftuħ eh, għal kulħadd iridu naraw jekk isirx kontroll li eh, qed ikun hemm xi ksur ta' drittijiet. Jiena naħseb li dan l-upload filter qiegħed iwassal għal overblocking u dawk l-artisti iż li m'għandhomx xi ħadd li jipproduċilhom jew jippubblikalhom xogħolhom ma jkunux jistgħu jfarxu ehm, x-xogħol tagħhom permezz tal-internina naħseb l-artiklu 13 irridu nneħħuh minn din id-direttiva ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niggarantix verament ikun hemm bilanċ grazzi. Is-Sinjura Tuma minuta. Thank you, Chair. Uh, colleagues, the fact that... Il-fatt li d-direttiva ila sentej u nofs biex issir ma tagħmilx aħjar sfortunatament l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem permezz tad-direttiva kif diġà intqal minn ħafna hija kbira u tmur kontra id-dritt tal-espressjoni libera, speċjalment meta niġu għad-Dikjarazzjoni Universali e, ta' drittijiet fundamentali li tajt li kulħadd għandu dritt għall-informazzjoni skont il-medja u daku li ħajiksu l-artiklu 11 u 13. Min, u għacħar il-drittijiet tal-kreaturi ta' kontenuti tiġi protetta imma rridu nikkonsidru li din proposta mhix bilanċjata. Aħna din nappoġġjaw drittijiet ta' ftit nies. Kien hemm diversi alternattivi fil-passat reċenti fuq il-mejda d diskussjoni u issa għandna l-artiklu 11 u 13 nixtieq nisħaq fuq il-kollegi illi jħassru u jifutaw kontra l-artiklu 11 u 13 għax iħsara ħatkun kbira. Grazzi l onervoli għandeċin għal-minuta. <coughs> Grazzi ċe. Nixtieq nitkellem fuq teorija ridikola ta' kospirazzjoni u għal dawk li jridu internet u li dawk li jridu internet l-internet eh, ħieles aħna din nitħallsu mill aġenziji bħal internet u Google etc. Dan huma kollha ħmerijiet kbar. Aħna qed niġġieldu kontra x-xejriet monopolistiċi. Jiena nixtieq illi illi nisforza e, kumpaniji bħal Google u Facebook biex iħallsu it-taxxi mistħoqqa dawk li ħaqhom iħallsu u dak li għandhom dover li jħallsu. Jiena m'għandix ma nafdax il-Google u Facebook imma ma nafdax laqqas il dak li jgħidu l-artikli 11 u 13 ħal toħloq eh, ħsara kollaterali. Grazzi. Għal-minuta is l Grazzi, Signora President. Wasal iż-żmien illi nileġislaw biex il-gruppi diġitali jkun jistgħu jħallsu lill ġurnalisti u lil dawk li joħolqu l-kontenut dak li suppost iħallsuhom. Għax għandna anke każijiet minn e, e, advertising nisbħassur kavata jirrapprezent b'dak li jgħid